Naddu l-punt li fuq l-agenda. Iġviri dak dwar l-interventi ta' minuta skont l-artiklu 163 ta' regolament. Naddi il-kelma l-Sinjur Stefanik. Ben pekne, pan da dámy dami páni. Grazzi. Talli għaddejt il-kelma, Sinjuri. Iġġida kontra terrorizmu u il reati hija eh, kwestjoni serja iċ-ċittadini tagħna qed jistennew miżuri li nieħdu miżuri effettivi. Waħda minn dal-miżuri li hom jistennew hija proposta minn naħta l-Kummissjoni biex eh, nagħmlu reviżjoni tad-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar l-armi tan-nar. Iżda naħseb li l-Kummissjoni għandha bżonn tikkomunika iżjed mar-rappreżentanti tal-ċittadini tagħna għaliex ċertu partijiet minn dan abbozz il-ġdid illi resqet il-Kummissjoni laqas huma vijabbli u hemm ċertu partijiet oħra li jinterferixxu mad drittijiet ta' sieda ta' armi min-naħa taċ-ċittadini. Tajjeb illi ikun hemm il-reġistrazzjonali li jkunu konnessi pereżempju bejn stat membru ieħor, iżda ma rridux laqqas nikkastigaw il dawk iċ-ċittadini li ma jirrispettaw il-liġi. Naħseb illi ma nistawx naċċettaw illi dawn il-miżuri ser iżidu il-numru ta' Eh, nies li għandhom arma b'mod illegali. Il-Kumitat fuq is-suq intern qed jiddiskuti din il-kwistjoni u qed nieħu gost anka bil-fatt illi rappreżentanti ta' ċittadini Slovakki eh, nataw l-opportunità illi resqu l-argumenti tagħhom. Wara kollox is-sigurtà tal-ċittadini tagħna importanti. L-Onorevoli Deli. Grazzi, President. Nixtieq Nifraħ li Serbja eh, li matul elezzjonijiet reċentement għamlu ċara li ridu futur Ewropew għal pajjiż tagħhom. Nixtieq nifraħ ukoll il-Partit Progressiv tas Serbja tal-riżultat tant tajjeb li kiseb li ser jippermettilhom ikomplu għaddejjin bir-riformi għal benefiċċju tas-Serbja sabiex tintegra ruħha fl-Ewropa għal benefiċċju taċ-ċittadini tagħha. It-tielet bħala Ungaris nixtieq nifraħ eh, l-alleanza ta' partit Ungaris li ser jajn sabiex il- eh, jibqa' jkun hemm rappreżentanza tajba fis-Serbja. Riċentement infetħu l-ewwel kapitli fin-negozjati tal-ċessjoni ta' dħul għas-Serbja u rajna wkoll illi kien hemm kooperazzjoni reġjonali fil-qasam tal-immigranti. Issa wasal il żmien illi l istruzzjonijiet jagħmlu xogħol, ma kien sejħ il konsil il komissjoni biex jagħmlu l-aħjar sabiex ineħħu l-ostakli li fadal illi qed telfu mill-ftuħ ta' kapitli ġodda, speċjalment kapitlu 23. Grazzi. Grazzi. sur Busoj. Grazzi. President. Eh, fil- Norveġa ittieħdu ħames titfal ta' familja e, dawn it-tfal huma ta' ġenituri Norveġiżi, iżda minkejja l-fatt illi ħafna politiċi u ħafna membri ta' soċjetà ċivili sejħu sabiex issir xi ħaġa, xemma bidel fil-mod kif in-Norveġa titratta dawn il-każi u mhux aċċettabbli li fis-seklu 21 tifel ta' tliet xhur jittieħed mill-familja tiegħu abbażi ta' deċiżjoni amministrattiva illi mbagħad wara laqas biss kienet valida. Fl-aħħar din it-tarbija reġgħet ngħatat lura lill-ġenituri. Imma din hija xi ħaġa inaċċettabbli u l norvegja Ewropea tkun tittoġezzjona b'mod iżjed ċar anke permezz tal-relazzjoni tagħha man-Norveġa. Grazzi is-Sur Caputo. Grazzi President. Ġi pubblikata blacklist ta' ikel li ġi importat fil-Unjoni Ewropea skont l-EFSA il-ikel mill-ċina, mill-Indja, mill-Eġittu, mill-Finlandja, mill-Kenja u mill-Repubblika Dominikana u mill-Marokk. Dawn huma xuħut biss mill-pajjiżi li qed nimportaw l-ikel minn għandhom. Dawn huma mimlijin tossini li huma kanċeroġeni. Il-Kommissjoni trid tissaħħaħ il-kontroll fil-frontieri biex ikunu jistgħu jip jipproteġġu s-saħħa ta' ċittadini Ewropej u jgarantixxu l-importazzjonijiet tal fu tal-ikel jirrispetta il-liġijiet Ewropej. Ħafna drabi barra mill-Ewropa hemm dawn il-prodotti jiġu prodotti taħt kondizzjonijiet ta' dumping soċjali. U biex inkunu nistgħu nikkontrollaw rispett tal- eh, tal-liġijiet tal-ikel, il-Kummissjoni trid tagħmel b'mod illi eh, ikun ċar b'mod trasparenti lil konsumaturi kollha li huma l-ingredienti li qed jiġu użati f'dan l-ikel. Is-Sinjur eh, eh, Sur Marjas. Grazzi, President. Kif diġa għat f'diskussjoni preċedenti, Firakle għanna aġenzija tal-Unjoni, ta però hemm żewġ sedi, waħda f'Iraklio illi taħdem baxar persuni fija, waqt illi sedi l-oħra edha fateni. Issa l-għan huwa illi illi jamlu kompetizjoni ma l-attività li jen fl-Iraklio. Aħna ma nistawx nipermettu li Iraklio tinala, irridu nkomplu nikkooperaw u nġildu fl-imkien mal-gvernijiet lokali u inna namluħda mill-2012. Din l-Aġenzija il-sede uffiċjali taħħa hija Eraklio u bżonni li ma tinalaqx u ġew rappreżentanti il-ġimgħa li għaddiet biex jagħmlu talba jagħmlu l-oppost talba il-kontrarju biex nal u l-Irakli rridu aħna nopponu din it-talba. il, il prodotti, prodotti fl-Unjoni Ewropea il-indikazzjoni ġeografika ta' oriġini protezzjoni. Dan huwa tħul kbir ta' miljuni f'dawn il-żoni u 15 biljun fl-esportazzjoni. Dawn ħafna drabi qed jiġu jintbatu lejn l-Amerika. Il-kwalità tal-prodotti hija parti mill-kultura tagħna u l dieta tagħna, però hemm vantaġġ fuq il-suq globali. Rridu nkomplu niżviluppawhom dawn il-prodotti u nużaw il-kwalità suprema tal-prodotti tagħna fuq is-suq globali. Dana inkludi anki l-bżonn li nipproteġġu dawn il-prodotti fil-negozjati TTIP. Bekki kun nistgħu nagħmlu benefiċċju għal żoni rurali. Sir Anderson. Dawk fil-gvern eh, Ingliż tar Unit li jirrappreżenta l-Irlanda ta' fuq li qed jgħidu għandna nitilqu fil-referendum Brexit qed ikunu responsabbli. Il-konsekwenza li jiena qiegħda għal-qalbi għadik tiegħi u il-Tramontana hija beneficjarja ewlenija ta' 3.5 biljuni il-gruppi ta' kareta u priza soċjali. Da ħafna u aktar jibbenefikaw mill-Unjoni Ewropea, istituzzjonijiet finanzjer internazzjonali li dawn kollha wara breakfast il-koll ħaj morru għallar jekk inoħorġu. Jina konsistenti kol ħadmu ħafna biex jiġbdu investimenti li tramontana lil 500 miljon klient il-bidiwa tagħna qegħdin jiserħu fuq appoġġ finanzjarju tal-Unjoni, per eżempju s-saxħa saħħa ta' tas-saħħa, ġildu għal rata taħt ras numru wieħed li jkun rata fissa. Allura dawn l-elementi tal-gvern dar Unitu anki jura xettiċi din e, jilabu b'mod aħrax u bla dem meta jiġu għal dawn l-affarijiet. Grazzi. Grazzi, President. Il-ġimma li għaddiet mijiet ta' nis marreġaw marru fil-reġun ta' Kwenka fil Kanjas sabiex jitilba, jitolbu illi eh, ikkunem maħz ħazna ta, ta, ta, prodotti nukleari imma dawn il eh, dan il-maħzen ma, ma, ma jaqbilx ma rekwiziti li jem skont il-Eurotom. Barra minnek kienem ċertu pressjoni politika u ġew ehm, eh, approvati rapporti illi mhux suppost u eh, ħafna esperti qed jgħidu li mhux suppost dan il-maħzen nukleari ikun hemmhekk, iżda l-awtoritajiet qed ikomplu eh, sabiex ikun hemm ċimiterju sħiħ f'dan il-post fi Spanja u mhux qed tingħadda biżejt informazzjoni ċ-ċittadini. U jiena hekk qed insaqsi Spanja mhux ukoll l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea tista ta' prova eh, maħzen nukleari ta' riskju għal ta' riskju għoli, aħna nishtiqu illi niproteġu il-popolazzjoni tagħna u li aħna ma nsirux eh, niġu trattati bħala miżbla, grazzi. of the European Court of Justice ruled that Germany could not extradite Hungary. Il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea qalu illi il-ċittadini tar-Romania Bulgarija ma jistawx japplikaw jekk ma jistawx juru illi il-ħabsiet tagħhom mhumiex Eh, umani. Jekk aħna ma nistgħux nastridixxu il-barranin barra mill-Ewropa, ma nistgħux nagħmlu stess biċ-ċittadini ta' nazis lejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropej fejha stess. Hemm ħafna min kien qed jitkellem dwar il-problemi ta' kondizzjonijiet mwera, kondizzjonijiet ta' ħabs ta' fil-Greċja, Spanja eh, u oħrajn. Uh, U jiena nixtieq li dawn il-ċittadini eh, Ingliżi ma jistgħux jintbatu lil pajjiż l-Unja Ewropea taħt li AW jekk ikun hemm stat membru fejn ikun hemm dubju fuq li l-ħabsijiet tagħna ma jkunux taħt kondizjoni eh, li tmur kontra il-trattament mm, degradanti tal-bniedem. Aħna rridu nipproteġu ċittadini tagħna taħt il-liġi tagħna stess u dan jista' jsir biss meta jekk aħna noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Grazie, signor Sonneborn. Grazzi, President, Signori. Il-mġinen tal-Bosforus, hekk kif aħna nsemmu bħala Edwan għal darboħra, ġi attakkat l-ambasċatur għal illi il-proġett tal-orkestra, Symphony Orchestra għaliex għandu jiġi kanċellata xi tkellem dwar il-ġenoċidju tal-Armeni u jishtaqo eh, li l-kliem eh, jittaffew illi neħu l-kliem eh, ġenoċidju jiġi ċensorizzat. Jina nissuġġerixxi li din il- l-orkestra ta' Dresden, Symphony Orchestra ta' Dresden neħi l-kelma genocide u tuża l kelma ġermaniza l-genocidju minn flok aħna nafu li xin idea ta' ġenoċidju xini palla ġermaniżi, iżda aħna pjuttost eh, mistaġba li Turkija għatin jikonvinċu il-gvernijiet oħrajn. Jina konvinċejt il-gvern ġermaniż meta aħna naraw ċiklu ta' mit mit-senna ta' ġenoċidju jider li jista' jattakaw il-Kurdi ma jistawx iħaffu dan iċiklu għaliex inkella ħan nispiċċaw nistaqsu xi ħadd ieħor bi xogħol ikraħ illi joħsib il-migranti tagħna li tagħmal ħadd minnkom huma ntipjinaw smor Turkija. Grazzi. Signora Mezza. L-internet li jkun faċli, veloċi u ta' min jorbot fuqu u ma fost il-pilastri ewlenin tal-Aġenda Digitali għall-Ewropa huwa veru li kien hemm titjib u progress biex tiġi assigurata aċċessibilità aħjar għall internet bi prezzijiet aktar kompetittivi però xorta qed nisimgħu bilmenti minn klijenti ta' service providers li jimentaw li hemm differenza bejn il-veloċità reklamata u mwiegħda u bejn dik reali. huwa inaċċettabbli li n-nies iħallsu għal veloċità mod u mbagħad il veloċità reali tkun terz ta' dik imwiegħda għaddejna liġi biex l operaturi jkunu obbligati li jinformaw lill konsumaturi dwar il veloċità reali tad download. dan hu pass fid-direzzjoni tajba imma rridu li l kummissjoni u l kunsill jassiguraw li dak li hemm fuq il karta jiġi implementat l-internet sar u hu kruċjali għal mod kif ngħixu ħafna sar jiddependi minnu għalhekk jiena ppreżentajt dikjarazzjoni bil miktub għal ħarsien aktar tal konsumatur dwar l-internet. irnexxielna li nneħħu t-tariffi tar roaming mis-sena d-dieħla li daqs se jitneħħew darba għal dejjem. issa dak it-titjib li għamilna rridu nirreplikaw f'dan l-aspett ukoll l internet u l veloċità tas-servizz. Tisztelt elnök úr, tavaly november... Sur Tokes, Sur President, em familja rumena familja Bodneru illi ila għaddejja minn ħafna problemi minn novembru li għadda u dan fil eh, l-opinjoni affetwa ħafna l-opinjoni pubblika fir-Rumanija u anka internazzjonalment. Il-awtoritajiet tal-ħarsin ta' tfal jużaw metodi bħalma kienu jużaw fi żmien l inkwizizjoni U din il-familja ġiet iddikjarata bħala mhix xirqa mhix tajba biex teduka li tfal tagħha għalkemm daw qed jaddulhom il-valuri reliġjużi tagħhom. Allura tfal ittieħdu u e, tpaġġew ma' foster parents. Jidher biċ-ċar illi l-autoritajiet tal-kura ta' tfal interpretaw ħażin il-ħajsin ta' tfal dawn abbużaw il-poter tagħhom u marru kontra drittijiet tal-ġenituri u firdu din il-familja b'mod brutali. Għalek, il-Parlament Ewropew bżon li jieħu azzjoni kontra dawn l eċessi li morru eh, kontra l-valuri reliġjużi fin-Norveġa Bżon nieħdu miżuri biex nerġgħu naqdu l-familja Bodneru. Senjora Zmulkova. Signora Makova. Tusk a Schulz. Keď cestujete do Bruselu, určite využívate tak ako aj... Grazzi, eh, naħseb illi is-sur Juncker, is-sur Tusk u s-sur Schulz biex jiġu Brussell qed jużaw eh, titiriet speċjali, ma dajjeb illi kiku dawn għal darba jivjaġġaw bħal nies normali, iġveri dawn jitru fl-aeroport, minn ħafna kuruturi mbagħad jgħaddu minn fehm is soldati bl-armi u tgħaddi għal kontroll tas-sigurtà u jaqbdek il-biki għax tinduna flima situazzjoni waslet l-Ewropa u emmek inti issaqsirek innifsek aħna ridna din it-tip ta' Ewropa, ek dak qed iħossu mijiet ta' ċittadini meta qed itiru minn Brussell. Dan huwa eżempju wieħed imma dawn nies ma tantx jistgħu l-affarijiet biex jibdu s-sitwazzjoni minti sur Juncker is-sur Tusk u sur Schulz intom tistgħu tagħmlu xi ħaġa, ġifieri feġabkom għamlu xi ħaġa biex il-refuġjati mis-Sirja mill-Libja u minn pajjiżi Afrikani foqra oħra ikollhom mod kif Eh, jaħarbu mill-pajizi tagħhom. Eh, iżda politika fl-Ewropa qed iżżid l-estremizmu. Sur Jurek. Grazzi ħafna President. Dan l-aħħar smajna fuq il-President Putin meta rridu nwissu dawk li qed jgħidu li l-Ewropa qed titbiddel. Però ir-Russja edha fil-situazzjoni tal-Krimea il-Franċiżi talbu lill-President eh, biex imur jagħmel żjara uffiċjali fi Franza u dedina miex biss sinjal tradizjonali imma u kol sinjal tal-direzzjoni illi għettiħu l-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Harkin. Grazie. Juncker għal illi għandu jkonna u paga u għali għal ħidma għali u ħafna ċittadini jaħdmu illi danna huwa garantit fuq livell Ewropew. Però fl-Irlanda għanna żewġ pagi differenti, għanna situazzjoni differenti ta' paga eh, bejn eh, il-pulizija u l-allima. Dawk illi eh, bdew jaħdmu qabel 2012 se jaqlaw 220 euro inqas. Però fil-fat memx liġi Ewropea li tapplika f'dan il-każ. Ir-riżultat huwa illi flur l-Irlanda aħna m'għandniex l-istess paga għall-istess xogħol fil-karriera. Mela x'nistgħu ngħidu f'dawn il-ħaddiema jaqelaw inqas meta jkunu qed jibdew il-ħajja il-karriera tagħhom u iktar meta jaslu fl-aħħar. Grazzi. Is-Sinjura Boylan. Grazzi. President. Jina Mary Boyle. E, tifla veri illi sparit fl-1977 u l-persuna li ħadet it-tifla għadu jiex fil-komunità u għatmaġi eh, investigat. E politiku intervjena u dana wassal għal wieħed mill-ar kazijiet ta' cover-up tal-polizija. Sena ilu jiena ġibt l-loħt l-Mary Boyle għawnek li tfittex ġustizja l-artiklu 2 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali garantixi il-dritt tal-ħajja il-tifla ta' sitt snin ma, ma kellix dan id-dritt. E, l-artikolu e, tal-karta garantixi il, dan id-dritt. Ma kien hemm lebda investigazzjoni fuq il-mewt ta' Mary u minkejja e, talba mill-tim legali laqqas biss ma ġi dibattut fil-Parlament Irlandiż. Mary Boyle sit, sit snin kull ma kella u mietet eh, mħabba l-istat tal-Irlanda. L-Onorevoli Terry Cabras. Grazzi, President. Biex nilħu id-deficit illi fissat il-Kommissjoni Ewropea l-2016, il-ġimgħa l-oħra, il-Ministerju tal-Finanzi Pubbliċi fi Spanja talab li ir-reġjunijiet eh, jagħmlu il-tnaqis fil-budget li hemm bżonn Imma dan mhux ġust f'termini ta' ugwaljanza bejn ir-reġjuni, ir-reġjuni eh, fuq iżjed minn 50% tal-infiq pubbliku. U fil-Katalunja per eżempju, iżjed minn 60% tal-budget huwa dedikat għal dan il-kapitlu. Dan it-tnaqis fil-budget ser jiswa eh, biljun euro lil Katalunja, iġifieri isek tajt tal il-ħabsit kollha għal sena u tlet sptarijiet gbar fost affarijiet oħrajn. Iġviri, tajjeb li eh, il-budget publiku ikunu bilanċjati, imma ma nistawx, eh, aħna nerfaw nieħdu iżjed tnaqis per eżempju fl-edukazzjoni u fil-kura tas saħħa għalfejn il kwen ta' Spanja ma jnaqqas il-budget per eżempju fid-difiża li bħalissa hija minn wieħed fil-mija tal-prodott domestiku gross. Il-Ministerju tal-Kultura irrit eh, jiddeċidi wkoll jekk ir-reġuni għandhomx kompetenza f'din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi Sur Tari Cabras, is-Sur Koribike. <clears throat> Dziś oburzamy się, <clears throat> gdy Turcja... Aħna nistaġbu, għas nisaw nemnu għajnejna meta e, nisimaw li Turkija qed iżom ġurnalista Ebra Umar minħabba li offenda il- Prim Ministru, ovvijament, naqbel li l-kapizzat ma jistawx jinsultawhom iżda eh, Dogan qal li ħajtkellem dwar din il-biċċa tax-xogħol billi jiġilet kontra d-diskors hemm beda kontra Turkija malfej il-Ġermanja u Gran Ġermaniż qed mhux qed jaqbes għal ġurnalist e, ġurnalisti fi Turkija mhumiex indipendenti, il-persekuturi Ġermaniżi għalfejn ma ġewx ma nistgħux istruzzjonijiet illi imaqdru dak iż-żmien il-President Pollak dak is Imma dak iż-żmien kienu qalu li kienet mhux kostituzzjonali, imma mbagħad is-Sur Martin Schulz eh, għalfejn mbagħad keċa mis-sala Salatinos illi kull ma kien għamel kien qed jikkota storku qarbi fuq Turkija. Standard doppju mhux aċċettabbli, naħseb l-Unjoni Ewropea għandha tinqeret. Gracias. McAllister. McAllister. Sur President, Senjuri, Nar il-ħati jena mżort Belgrad biex nara elezzjoni parlamentari ta' Serbia huwa sinjal importanti li maġġoranza ċara tal-poplu serb vota għal trija eh, lejn l-Ewropa l pajjiżhom il-riforma li qed jagħmlu anki l-approċċ eh, saħtu li għandhom għal pajjiżi ġirin wassal aktar kooperazzjoni reġjonali kif ukoll relazzjonijiet miqrib l-Unjoni Ewropea. Is-Serbja issa tista' tifoka fuq li twetta riformi ekonomiċi li saħħa ħistat ta' dritt, tirriforma l-amministrazzjoni pubblika u tigarantixxi tirrikonoxxi libertà għal-medja. L-Europa tabat wiċċa ma' sfidi u d-dima l-leħen ta' sfidi ta' Serbia tot meta qed tipprova sawar il-kontinent biex ngħinu Serbia li tkompli fit triq tagħha ħajjina nemmen illi kapitli fundamentali 23 u 24 dwar id-drittijiet fundamentali ta' ġudikatura speċjalment ukoll ġustizzja, libertà u sikurtà għandhom jinfetħu mill-aktar fejs. Grazzi. Grazzi. Sura Gill. Mikrofonu. Jina bħal 30 miljon uh, sejk madwar id-dinja kont uh, tassew uh, xokjata l-attak li kienem fl-esed fil ġermania il-ġemma li għaddit. Pala l-unika parlamentarja sik fil-Europa jiena nikkondanna dan l-attak atroċi u nati kondoljanzi tiegħi li kien qed jagħti ima dakinhar ebda grupp reliġjużu u ta' twemmin jew komunità trid tiġi mirata b'dan il-mod. Huwa inkomprensibbli sabbarra ta' illa għaliex il-żgħażagħ radikalizzata kien jattakkaw posta ima. Kja religjon illi tejn il-min mandux eh, saqaf fuq rasu u mandux ikel, eh, naħseb li lan tagħhom kien biss li jgħat li eh, ferrex is-fiduċa fosna. Jina nittama li l-autoritajiet jirġiċu l-lum il-qabel għada u li jużaw il-liġi biex jikastigawom sa barra biex jgħatu il messagġ anki fil-Europa kolla li kull teddida kontri għam titiħed bis-serjeta palma hija kull tip ta' atroċità ta' terrorizmu li rajna fl-Europa. Grazzi. Grazzi, Supplimenta Lopez. Obrigado, Sr. President. Grazzi, President. Eh, Fil-Karibew, fl-Amerika Latina, hemmhekk għaddejjin minn żminijiet diffiċli ħafna negozjati bejn Kuba u l-Istati Uniti għedin komplu eh, nittamaw illi bekk jitnaħal blok qed naraw ukoll progress fil proċess ta' paċi tal-Kolombja imma l-Unjoni Ewropea mhux qed tikkontribwixxi għaliex mhux qed neħu il-FARC organizzazzjonijiet oħra mill-listi ta' terroristi. Qed naraw illi hemm ħafna interferenza kapitalista fid-demokrazija fil-Amerika ta' tisfel u qed wassal dan għan nuqqas ta' stabilta dan qed iseħħ pereżempju fil-Brażil u fil-Venezuela. Nixtieq ukoll nuri solidarità tiegħi mal-nies tal-Ekwador illi għaddejn mill-art traċedja f'dan l-aħħar 70 sena wara terremot illi wasal għal mewt ta' miet ta' eluf ta' vittmi. Dawn għandhom bżonn eh, għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea. Grazzi, is-sur post bisil. Grazzi. Jina nishtiq najt xaħġa simili pastur Stefanet. Ġifiri, dwar kemmi serja il-problema relatata ma' direttiva tal-armi tan-nar. Nishtiq nitlob li senjura Kommissarju, anzi l-Kummissjoni, biex tindirizza din il-kwistjoni tan delikata. Em, ħafna stati membri illi xejn huma kontenti, per eżempju fir-Repubblika Ċeka, il-Parlament tar-Repubblika Ċeka Awtoritajiet tas-Sigurtà ċaħdu il-direttiva li kien proposta ġviri se nitlob il-Kummissjoni biex terġa' tikkonsidra jekk id-dispożizzjonijiet kollha ta' direttiva u miex meħtieġa biex niġildu kontra terrorizmu. Nixtieq nitlobkom biex tneħħu dawk id-dispożizzjonijiet illi iwaslu għall imorru kontra dawk li għandhom l-armi bot legali. Grazzi. Senjor Buda? Sur Buda. Președinte, doresc să atrag atenția asupra fenomen ekstrem de periculos. Grazzi ħafna, se nitkellem fuq fenomenu eh, perikolus ħafna illi qed iseħħ fil-pajjiżi tal-Lvant, speċjalment fir-Rumanija, jiġifieri il-fatt illi qed tittieħed art agrikola minn spekulaturi illi attaparsi huma eh, nies li ħajinvestu, barranin li ħajinvestu. U dawn l-artijiet jittieħdu bi prezzijiet baxxi ħafna u qed dan issa jikkapparraw mm, eluf ta' ta' artijiet qed ehm, jisparixxu l tizet zar u l tizet medji dawk il-kumpaniji zar u medji u dan minħabba l-fatt illi l-art agrikola mhux qed tkun ikkultivata b'mod formali. Iżda x-xorta titolbu il- il-sussidi tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma jagħmlu prattiċi ta' bidja f'dawn dawn l-artijiet. L-Komissjoni trid intervjeni għax mhux aċċettabbli. Signor Sehoski. Setowski. President. Ħassoltu jien tal-aħħar. Mandi argument importanti nitkellem fuq u ħafna drabi ninsew dan fil-dibattitu fuq il-migrazzjoni, pero naħseb li huwa importanti ċoe il-saħħa psikoloġika tar rifugjati n-nis li jaħarbu minn zoni ta' gwerra, illi raw il-nis li jafu imutu u d-demom, eh, illi ġew trattati ħażin mir reġim ta' Assad, mbagħad e, ikollhom jaffaċċaw trawmi oħrajn meta jaslu fl-Ewropa. U jina għal din ir-raġuni nixtieq nappella lilek, Sinjora Kummissarju, għax int l-unika waħda preżenti li rridu nwaqfu id-dibattiti li mhumiex importanti bħal kwoti u rridu nitkellmu fuq l-affarijiet importanti, problemi reali, u waħda minnhom hija propju din il-problemi tal-integrazzjoni tal-rifugjati. Grazie. Tajjeb, is-sessjoni li jmiss se tkun għada l-ħamis 28 April fit-8 u nofs mit-8 u nofs sassija u nofs. L-agenda hija ippubblikata u qiegħda fuq is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Kummissarju tal-fatti li qiegħda u tal-interventi li għamlet, nirringrazzja anke l